tagħna u li qegħdin jappoġġew il-preżenza tagħna u tagħhom u dan ifisser li kellna kontat dirett fil-ħajja tagħhom ta' kuljum u hemm iktar ċittadini u dan jikkonferma l darba oħra illi aħna qegħdin inħarsu kif suppost ċittadini Ewropej ġifri mhux b'teorija biss ħafna kliem sabiħ u elokwenti imma aħna qegħdin naraw illi bil-fors qed jiġu implementati kif suppost dawn il- regoli dawn id-drittijiet. Grazie Nerevir Sanavkos. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο την κυρία Grazzi, Signora President, jina u koll ixti eh, nifraħ li Signora Falea għax-xogħol siwi tagħha u għat-test li għandkom u dimkom. Rigward ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea meta ndiskutu dan suġġett qed nitkellmu fuq id-drittijiet tal-bniedem billi jien mill-Greċja nixxenejt li aħna fil-Greċja għanna eh, dan is-suġġett tal-qalbna. U ngħidu li il-bniedem eh, huwa l-kejl ta' ta' kollox. U għalhekk dan suġġett huwa importanti ħafna lina. Ma rridx li ndum ħafna nitkellem. Għalhekk nix nitkellem dwar kwistjoni kemm xejn tar ġenerali. Għanna meta nitkellmu dwar il-dritt eh, tal-bniedem irridu noqogħdu attenti għax dan huwa suġġett importanti ħafna lina dan huwa l-post tajjeb fejn niddiskutu dan is-suġġett. Iżda wkoll nieħdu konsiderazzjoni l-figuri u l-istatistika m'għandniex ninsew li aħna biss 8% tal-popolazzjoni dinjija. Iżda fl-istess ħin għandha mal l-40% tal-prodott gross domestiku tad-dinja. Minkejja li aħna biss 8%. Però fil-futur dan għandu jonqos għal 10% tal-prodott gross domestiku. Dan ħajħolna ħafna problemi u dawn problemi rridu nindirizzawhom. U dan mhux biss minħabba l-fatt li għandna b'daqshekk persentaġġ żgħir tal-popolazzjoni. Iżda anke minħabba aspetti oħrajn, pereżempju jekk inħarsu lejn popolazzjoni Iżlamika naraw illi hemm numru dejjem jikbar ta' żgħażagħ illi ħajkunu mwielda f'dawn l-20 sena li ġejjin. Dawn huma kollha xejrit li jkunu jaħdmu kontrina, li jkunu jaħdmu kontra l-pożizzjoni tagħna. Il-pożizzjoni tagħna viżavi l-bqija tad-dinja. Irdu naraw fej ħaj jinħolqu ċerta difikultajiet fej kunem ċerta pressjoni, mod partikolari dwar l-influssi ta' emigranti. Issa li nkunu ċerti li kunem regoli fisseħ li ġit fisseħ ħajjena nindirizzaw mux ħajjena nsolvu l-problema, zda ħajjena nindirizzaw l-problema, ħajjena nibdew konna l-inqas punt ta' tluq fil-futur ħajkonna naffaċċjaw ehm, ċert difkultajiet demografiċi. Jina nemmen illi għanna zomu f'muħna ħaġa sempliċ, ħaġa waħda sempliċi. Bħala l-leġizlaturi irridu dejjem niftaklux qed jiġri fid-dinja, fil-prattika. Dan mhux eżerċizzju teoretiku, xkultant nibza riżoluzzjoni li namlu jew li nieħdu hawnhekk li tkun politika, riżoluzzjoni politika u legali ma tkunx implementata sew. Du dejjem nżommu f'moħħna li d-deċiżjoni li nieħdu irridu jiġu implementati fid-din fir-realtà. Rridu dejjem inżommu dak li tiġri fir-realtà bħala gwida. Is-sinja ta' Grazzi. Nixtieq nibda billi nirringrazzja li rapporter għax-xogħol u rapport tan dettaljat li ħarġu dwar iċ-ċittadinanza Ewropea. Il-Trattat tal-Lisbona jagħti setat addizzjonali l-Unjoni Ewropea. l ma joħroġ para bħala skambju għal leġislazzjoni nazzjonali, iżda huwa sempliċement xi ħaġa li tkompli tlaħħam il-leġislazzjoni eżistenti. Jina naqbel ma' Sinjura Bozescu rigward punt numru 8. Dan jagħmel referenza għal ċerta restrizzjonijiet fis-suq tax-xogħol għal ċittadini Rumeni u Bulgari dawn iċ-ċittadini iridu jagħtu rapport dwar id-deċiżjoni tagħhom sal-aħħar sal-1000 kellhom jagħmlu dan sal-aħħar sal-2011. Il-Kummissjoni Ewropea kellha tiġi informata mid-deċiżjoni tagħhom sabiex jerġgħu iġeddu dawn ir-restrizzjonijiet u jekk ħajkomplu bihom sal-2013 Jina nemmen li mem lebda raġuni għal restrizzjonijiet li qed jiġu imponuti fuq ċittadini Bulgari u Romeni għall aċċess għas-suq tax-xogħol. Punti għaliex insemmi nuqqas ta' informazzjoni naqqas ta' tarif min-naħa ta' ċittadini ta rigward id-drittijiet tagħhom li jippreżentaw il-petizzjonijiet huwa importanti ħafna li nagħmlu ehm, li kuna miżuri sabiex u kampanji sabiex eh, nies ikunu iktar konxi ta' drittijiet tagħhom mod partikolari nista' nagħmlu dan permezz tal-Ombudsman Nazzjonali. Dan in netwerk ma tantx hu magħruf miċ-ċittadini għal volja huwa ta' valur kbir Nixtieq ukoll insemmi l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. Dan daqt isir xaġa regolari. Nixtieq nitkellmu wkoll dwar l-implementazzjoni tal-inizjattiva ta' ċittadin. Dan huwa mod kif aħna nistgħu eh, nkunu nafu x'qed jiġri fil-prattika xiti dan huwa importanti ħafna li nkunu nafuh. Jina nemmen il ispanja ċipru u l-Bulgarija huma l-unika tlet pajjiżi li qed jissemmew bħala li għandhom ċerta problemi f'dan l-aspett, però hemm pajjiżi oħra żgur li għandhom dawn il-problemi il-sim tal-frontieri jinvolvi żgur ħafna iktar pajjiżi. Fl-aħħar net nixtieq nirringrazzja lill rapporter u nispiċċa billi ngħid illi azzjoni realistika u azzjoni serja illi hija meħtieġa għandna wkoll bżonn skeda sabiex verament ikunu ta' suċċess. Għadna fl-ewwel pass iżda qed naħseb li qed nagħmlu pass importanti għad-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna issa Sur Cashman. Grazzi, Sr. President, nixtiqina wkoll nifraħ lis Sinjor Valjan. U grazzi wkoll li talli kien daqshekk uża għaliex kienet tistana ħafna sabiex niddiskutu dan il-punt. Jina ħajkolli Immur kontra l-kelima ta' qabli. Il-problem li titkellmu dwar il-proprjetà u d-dritti tal propieta fil-fatt li huma evidenti fi Spanja, fil-Bulgarija u f'Ċipru li tgħid li hemm l-istess tip ta' problemi u daqshekk problemi ta' kbar f'pajjiż oħra, tfisser li ma nindirizzawx il-problemi kbar li jeżistu f'dawn it-tlet pajjiżi. Aħna minn Spanja pereżempju ċivina eċxiren ta' eluf ta' petizzjonijiet u l-istess japplika għal Ċipru u għal Bulgarija. Aħna bżonn nindirizzaw il-fatti. Irridu nindirizzaw il-fat li ċertan se tiġu id-diskriminati kull jum mannix ikollna sena waħda dedikata ċittadinanza Ewropea. Kull sena għandha tkun dedikata ċittadinanza Ewropea. Jekk inħares lej pajjiżi speċjalment bħalissa u jiena kuntent li inti semmejt eh, kelmet qabli semmejt diskriminazzjoni. Issa meta nħares lej pajjiżi nara illi pereżempju ir-reliġjon kemm il-darba b'mod arbitrarju tissemma kemm il-darba nismaw bar nies li għandhom li ġej minn pajjiż differenti li ġej minn pajjiż differenti għandhom reliġjon differenti jew etniċità differenti jissemmew jew dawn nies jitqisu bħala problema. Kif kont se ngħid, fir-Renju Unit riċentament kellna rapport verament xokkanti minn min organizzazzjoni l isem ta' Migration Watch li tissuġġerixxi għabbaż ta' rapport ieħor li l-problema ta' nuqqas ta' xogħol ta' nies qiegħda ta' fost iż-żgħażagħ fir-Renju Unit hija direttament relatata jew hemm rabta eh, bej dan in ta' xogħol u l-ammont ta' nies illi marru eh, jgħixu l-Istati marru jgħixu fir-Renju Unit minn pajjiżi oħra Ewropej li daħlu riċentament fil- eh, fil-Unjoni Ewropea kontent li l-gvern Ingliż ma ċettax dan ir rapport ftit ġranet wara. Jiena għalhekk ukoll ma naqbilx mal fatti l Roma ġew imkeċċija mill-Franza u anke mill-Italja minħabba li kienu meqjusa bħala teddida għal dawn il-pajjiżi. Naraw iktar ma ta' spiss naraw illi meta jkun hemm żliet ta' kriżi pajjiżi li jsir protezzjonisti iżejjed. Kif nistgħu aħna Renju Unit pajis li l-Unjoni Ewropea għal xiren ta' snin u mbagħad imur u jargumenta dwar xi ħaġa li mhijiex qiegħda fuq l-aġenda u batax ma jiġix bismuħ jabatu jitlaq. Kif jista pajis jagħmel u ek u jgħid li l-problemi tal-Unjoni Ewropea ma ma jolqtuħx, din ma tagħmilx sens. Eżempju, nix insemmu bkoll problemi oħrajn bħal, per eżempju, eh, ċittadini mir rumanija u l-Bulgarija qed jiġu ristretti milli jmorru jaħdmu f'pajjiżi oħrajn bħal, per eżempju, fosthom ir-Renju Unit. Huwa importanti li nsemmu għada u nenfasizzaw. Ma nistax ikolna żewġ klassi ta' ċittadini, żewġ gradi ta' ċittadini. Kulħadd irid ikollu l-istess drittijiet l-istess prinċipju applika għal kopji illi eh, kopji tal-istess sess u żwieġ tal-istess sess. Persuna bħali ikolla partner tal istess sess ħatiġi diskriminata ħatiġi tiġi diskriminata. Irrid ikollna l-kuraġġ li l-indirizzaw il-kwistjonijiet li forsi mhumiex daqshekk popolari, però rridu nindirizzawhom għaliex irridu illi kulħadd ikollu drittijiet ugwali, drittijiet tal-bniedem Demu huma stratti sakemm ma jeffettwawx lilna stess. Meta mbagħad jaffettwaw u jolqtu lilna ma jibqgħux astratti. Iżda xi ħaġa tant eh, sorprendenti tal-bniedem hija l-immaġinazzjoni. Irridu nużaw l-immaġinazzjoni tagħna u ngħidu kieku dan qed jiġri lili jew lill-familjari tiegħi kiku jina naċċetta sitwazzjoni bħal dik jekk it-tweġiba ta' komija le, mela rridu nżomu f'moħħna li mhux sew illi tiġri din situazzjoni tiġri lil persuna oħra u persuna oħra tiġi diskriminata. Għalhekk nixtieq nirringrazzjakom tal-xogħol sfi u koraġġuż tagħkom jekk nkomplu niksru dawn id-drittijiet tal-bniedem mela nkunu qed nimminaw il pedamenti tal-Unjoni Ewropea. ċerta pajjiżi jargumentaw u jgħidu illi il-problemi tal-Ewropa ġew maħluqa mir regolazzjoni żejda. Min jargumenta li il-problemi tal-żona euro anka ġew ehm, ġew maħluq problema li hemm fiż-żoni euro ġew minħabba ċerta eh, Jina nemmen li problemi ta' zena euro ġew minħabba ċerta nuqqas ta' eh, infurzar ta' liġi. Rridu ċertaw l-infurzaw dawn liġi dawn liġi tu nirringrazzja l-sur li s-Njura Valjanza xol taħħa. Grazie. Grazie, mandi xiktar tabbit l intervenzjoni kollega Bulan? Iva, ċer, dispeċini tal-tart. Ma sfortunatament kien hemm eh, ħadd li għattali ehm, li nifsu billi għabbez qoddim il-ferrovija li kont fuq għajjin u ovvjament kien hemm problemi biex nasal u wasal tard. U nixtieq ngħid illi jekk inħarsu lejn dak li qal daħlet fir-rapport ta' Ħassun Jura Valen, irridu forsi nwessaw ftit dibattitu li lin mill-kwistjoni ta' rikonoxximent amministrattiv mux qed nitkellmu biss dwar żwieġ hawnhekk, imma żwieġ omosessuali, sfobijiet omosessuali u nirkonoxxu status tar-Roma, tal-komunità Roma. Dan importanti ħafna, speċjalment meta nitkellmu dwar il-subji differenti fl-Unjoni, ċittadinanza differenti fl-Unjoni, ċittadinanza ġenerali fl-Unjoni. Aħna rridu nwessaw dibattitu dispeċini kif qed titħaltart, ma smajtx għal ħaddieħor qabli Jiġifieri ser niprofa zu fil-qosor u nevita nittama li noqgħod nerġan tanni dak l ħadd ieħor. Jiena bażikament nassi li permessa dan ir-rapport aħna rridu nisħu fuq il-problemi kollha li jinqalaw minn libertà ta' ċaqliq u eh, li nitrattaw l-ostakli eh, li għadin ħabtuġom eh, maħħom il-ċittadini ma t-provaw jivjaġaw għantu l-Unjoni Ewropea dan japplikaw kollu għal-rikonoxximent professjonali, l-moviment ta' prodotti u servizzi ovvjament. Isser jridu nisqu kol ħtieġa l-informazzjoni fuq drittijiet ta' ċittadini għal ċittadini dan jridu jkunu jafu d-drittijiet tagħhom. Kien hemm ħafna li sar dan il-qasam iżda għafada xi jsir. Jena jidirli li dak li importanti huwa li meta nkunu qegħdin informaw iċ-ċittadini sabiex ikunu jaraw li kien hemm din id-dritt tal-informazzjoni ħaridu nispjegawhom li għandhom alternattivi u mezzi ta' appelli jekk eh, iħossu li id-dritt tagħhom ma ġiex imħares f'xi pajjiżi f'xi drittijiet ta' ċittadini, libertà ta' moviment, hemmhekk leġiżlazzjoni f'ċertu pajjiżi l-Unjoni Ewropea hija applikata bejwed ieħor kif suppost imma bad merċa l-affarijiet morru żmerċ. Ma ehm, jidher li li mhux iġġini kollha jiġu trattati mod indaqsma dwar l-Unjoni, speċi meta kemm tkellmu dwar l-appelli, dir tal-appell mhuwiex l-istess f'kull pajjiż madwar l-Unjoni. U aħna smajna pereżempju il-kas ta' Jukantamt eh, li eh, jurina kif iċ-ċittadini jistgħu igawdu drittijiet differenti f'pajjiż differenti. Pereżempju, meta nitkellmu wkoll dwar divorzju ta' koppja bejn li huma ta' nazzjonalità differenti. Aħna dan il-kontest rridu ħarsu artiklu 13. Hawnhekk inħassi li punti ta' Sinjor Valejan huma xirqa. Iżda huma limitati fl-ambitu tagħhom u aħna rridu forsi nwessaw ftit l-ambitu tar-rapport. Il-rapport fuq ċittadinanza. Dan huwa rapport li huwa mm, illi tina opportunità tajba ħafna. Illi nfissru esattament xejdu ngħidu b'ċittadinanza liċ-ċittadini tal-Ewropa u li immorru lil minn dawn il-intoppi u xkiel amministrattiv sabiex eh, dak li jkun jista' jifhem eżattament xejdu ngħidu bil-kelma ċittadinanza u jekk ċittadini jifmu xinu ma drittijiet tagħhom ta' ċittadinanza, drittijiet fundamentali, mela nistgħu nevitaw li nonfqu xaba flus fuq proċessi legali li ċettament mhux taqsek neċessarji jekk taf ikun jaf jafxinu dritt tiegħu. Qed fliftit il-noti tiegħi, ma bażikament dak li nixtaqt ngħid, kersi tassew. Il- Gracias, gracias, Presidente. Kollega Limis, grazzi. Inixtiq ringrazzja s-Sinjura Valejanna għal-xola. Naħseb li ħaqqa prosit. Hawnhekk kienet qiegħda titratta x'biċċa xogħol kważi impossibbli. Ipprova tħarħar rapport fuq ċittadinanza fiħdan l-Unjoni. Issa tista' tikteb xi 20 teżi tad-dottorat uh, fuq dan il-suġġett u naħseb illi ħarġet b'soluzzjoni tas-sew intelligenti din il xogħol diffiċli ferm. Għaxi limitat xogħla għal qatt ta' mistoqsijiet essenzjali. kif għali kelli ma qabel tista' taqbad ir-rapport u t-wessaw veru. Ma nasab ir-rapporter għabdet ir-rapport tajjeb għaliex ħarġet b'rapport illi ser wassal għal iktar diskussjonijiet. Hawnhekk għandna n sottotiklu Jitkem dwar iż-żarmar tal-xkiel għad-drittijiet tal-bniedem. U naħseb illi dan huwa l-iktar punt illi għanna nħablu maħna dwaru. Dan ix-xogħol irid ukoll eh, b'xi mod jiġi eh, memos ma' xol li aħna nagħmlu fil-Parlament ma nix bżonn teżi enormi biex inkunu nafu x'ini eh, xi ngħidu b'suġġett ta' ċittadinanza. Rigward is-sena ta' ċittadinanza Ewropea, jiena naħseb li hawnhekk jkollna niflu sew il- karta ta' drittijiet u libertajiet għaliex hemmhekk għandna lista ta' drittijiet ta' ċittadini tagħna. M'hemmx għalfejn noqogħdu nitlu fl-irqaqat u noqogħdu nħamqu wissu fuqha, imma aħna rridu nagħmlu ċara ċittadini li hemm karta ta' drittijiet fundamentali għalihom għad-dispożizzjoni tagħhom u naraw li min għandu l-kariga li għamil dan f'dak li huwa trattat tal-ġustizzja tal-bniedem ikun jista' eh, jgħaddi dan l-informazzjoni għax ibbek permessa dan it-tekst ikun ikunu nistgħu. Ikonna ħafna referenzi li jitkellem dwar it twettiq ta' ġustizzja tal-bniedem li mhux qegħdin jiġu applikati kif suppost f'ċertu pajjiżi madwar l-Unjoni. U allura din is-sena 2012 l-opportunità illi nippruvaw nirrevedu l-ambitu tal-Kumitat. jina in għalxi xi eh, żmien issa minix sodisfatt bix-xogħol qegħdin kif qegħdin naħdmu fil-kumitat. X'biex xogħol fundamentali ġifieri ma il-mod kif qegħdin naħdmu dan il-kumitat suppost huwa għodda importanti ħafna ċittadini tagħna u sfortunatament naħseb illi aħna nsejna x'inhu lan ewlieni tagħna fundamentali tagħna u mhux qed dan istrument għall-aħjar tiegħu nkollna responsabilta għal dan. Forsi din is-sena nistgħu nagħmlu huwa nippruvaw inbidlu n-natura ta' kif taħdem dan il-kumitat sabiex jikunu iktar effettivi għal persuni li qegħdin jura suq petizzjonijiet. Nasib li ħafna u huma frustrati bil-mod kif aħna qegħdin naħdmu dan il-kumitat. Suppost aħna qegħdin ħarsu lejn iksu tal-leġislazzjoni Ewropea. Ma' ħafna drabi li jiġri li dan il-komitat qed jispiċċa post fekat jiġi jiddiskuti b'kull tip ta' element għax fil-konsistenza lokali tiegħu jew il-pajjiż tiegħu jew tagħha hemm xi ħaġa li jaġġezzjona għalija. Imma sfortunatament jekk aħna bad ma dik ma trattawx dan il-petizzjonijiet mal-ewwel u bad imorru dawn il-kustenijiet mal-ewwel imorru qudiem il xi xi sqarja stampa jew il-gazzetti li l ewropa biex qed taħdem u fis suppost u xi tagħmel xogħla. Aħna rridu nifhmu nfemmu n-nies eżattament x'inhu xogħolna. Veru li aħna mhux qegħdin nagħmlu dak li nistgħu nagħmlu. Dan jħdekkom dan il-kumitat, irridu ntejbodi. Għafna drabi petizzjonijiet eh, jkunu twal iż-żejjed, dak li jkun ma jkunx qed jirreġixxi biżejjed. Mm, mbagħad imorru kif qed imorru qudiem il-medja u joqogħdu jikkritikawna. Aħna rridu nagħmlu nis konxi ta' kemm importanti x-xogħol ta' dan il-kumitat u apparti da aħna rridu nortu xogħolna mal dokumenti fundamentali tal-Unjoni Ewropea pal karta ta' drittijiet fundamentali u l karta ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni. Dan għandu jkunu referenzi bażiċi tagħna u aħna nagħmlu nagħmlu ċara li dak li jkunu naħdmu bażi dak id-dokumenti. Grazzi tassew il-sena eh, <laughs> tajba lil kulħadd u eh, nixtieq ntenja tal-boħra li jiena kuntent ferm bil-mod kif inti kont qed taħdem ċeru anki s-segretarjat dan l-aħħar sena. Grazie onorevole Martinez Martinez, eh, il lavoro della collega Valian. Grazie signora Martinez, il-xol ta' signora Valian huwa apprezzat ħafna, specialment meta nqisu il-progress il li saru, kommenti li saru. E għandi xi kummenti xi nżid hawnhekk ukoll minn ħadd jiena ma nistax li f'nerġa' ntenni kemm jiena ngrata għal dak li sar u kemm ngħid li jiena sodisfatta għaliex l-ideja li noħorġu b'inizjattiva fuq dan is-suġġett eh, tant kulħadd qabel fuq u eh, anki qablu fuq il-fatt li għandna bżonn niżviluppaw dan il-kunċett. E, huwa fundamentali wkoll palma għall-kollega Martinez mm, illi konna ċertu linji li aħna definixejna li neħħu dawn l-ostakli għal dritt ta' ċittadinanza. Nibdew minn xiex, nibdew minn dak li huwa il-data li suppost nibdew naħdmu fuqha eh, u d-data li aħna għanna u dan il-komitat u naħdmu fuq u tal-imot illi eh, kullu nistaw naraw eżattament xinu u xmuwix eh, involut fiċ-ċittadinanza xi hawn ma jaqax taħtu u noħarġu b'xi ħaġa li rnexxina konna kemm jista' jkun parteċipazzjoni sħiħa u ġenwina ma ta' ċittadini wkoll. Fil-jiem li ġejjin jiena nixtieq nitkellem ma' kollega Valjan biex inkunu wkoll nista' nikkontribwixxi minn naħa tiegħi għal ukoll definizzjoni li għandna f'dan id-dokument. il ewwel komment huwa li wassalni għall intervent tal-Onorevoli Cashman hija li jiena huwa naħseb huwa fundamentali illi il-kontratt tal-petizzjonijiet jagħmel xogħlu biex jippromuovi mod iktar ċar id-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Anki miktar eh, applikazzjoni preċiża ta' karta ta' drittijiet fundamentali palma għal-kollega Martinez. Imma ma ristawx naqgħu fin-nassa illi nħawdu drittijiet fundamentali ma' dawk ċivili. Għax dawk huma drittijiet illi qegħdin jiġu eh, individwati speċifikament għaliex qegħdin jiġu definiti internament tal-kompetenza tal-bażi legali tal-Unjoni Ewropea. Allura brabta ma nina naħseb illi aħna għanna nerġaw forsi nirrevedu xi indikazzjonijiet għaliex naħseb illi r rapport tagħna jista' jkun iktar effiċjenti u wkoll f'dawl ta' dak li għandna nofru l-Kummissjoni. Nitkellmu hawnhekk dwar l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dritt tal-residenza dan hawnhekk għandek eh, kompetenza li għan fisra sew u dan japplika f'na drabi għal kwistjonijiet li għandna xaqsmu mal-drittijiet tal-familja, l-ħarsin ta' zaza tal-minorenni, għal-separazzjonijiet, għal-rikonoxximent tal-koppi tal-istess sess. Nasab li hawnhekk ukoll f'dan il-każ aħna ninsabu fil-ambitu ta' kompetenza li aħna nazzjonali li ma nistawx nindaħlu fih, iżda aħna illi aħna nistaw laħtmu mbagħad fuq dawk il-punti illi m'għandhomx jaqsmu ma' kompetenzi nazzjonali imma li għandhom xaqsmu ma' ċittadinanza tal-Ewropea. Aħna ukoll nixtiequ nitlu iktar fit-detal fuq il- dawk li kienu qegħdin jitkellmu dwar il-talim tal-lingwa lingwi barranin li kollega Valjen ta' ħafna attenzjoni li jom naħseb li din xaġa tajba. Dan l-argument għandu jiġi imwessanzi u għandu għanda sir suġġett mhux biss li tkun qed tirreferi għal petizzjoni, tal petizzjoniet, imma għanna wessaw b'tali mod illi jisir pratikament parti mill-rapport, mux bis simplement referenza. Għalix dan hawnhekk nistgħu koll naraw illi japplika anke f'realitajiet oħrajn. Għalhekk ikun utli illi ikonna dan it-tip ta' argumenti fil-rapport. Ukoll meta għan jisu dak li għalu dwar l-avvenimenti ġi seħħew f'Ċipru, Bulgarija, Spanja. Dan huma kwestjonijiet illi aħna rridu naraw mod iktar ċar x'inhu l-intervent li ħanex jiħriġu mill-Kummissjoni tal-Kumitat biex mbagħad ma jkunx hemm riskju illi l-Kummissjoni Ewropea jgħidulna li m'għandniex kompetenza. Aħna iktar minn darba tkellimna dwar il-petizzjonijiet li res u ċittadini tagħna tam dawn li pajjiżi kif semmejt u nafu li hemm ċertu profili ta' kompetenza li aħna nadmir li aħna nesponu hawnhekk rabta ma' dak li qed isir dak li huwa delimitazzjonijiet ta' definizzjonijiet tal-drittijiet tal-, -drittijiet, tal ċittadinanza Ewropea u drittijiet fundamentali ċittadinanza Ewropea. U dan irrid isih more effiċenti. Jiena nixtieq nerġa' ntemmi kemm grata lejn is-Senjura Valjan, perdu ta' żmien ta' skadenza ġifiri għal 19 ta' Jannar u ir-rapport Valjan mbagħad jekk ma sakemm jekk ma jċasqux emendi se dak iż-żmien imbagħad jmorru dim arja ta' 27 ta' frar Umbat fil-mini plenari ta' marzu dan ser iġi votat. Allura memx. Iktar kommenti naddu għal-punt li mis dwar il-prezentazzjoni tal-rapport fuq il-Sena Ewropea ta' ċittadinanza tal-2013 illi aħna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 So thank you for inviting me to present this uh, Nixtieq nippreżenta l-arloġġ uh, proposta deċiżjoni għal sena ta' ċittadini 2013 għal kif tafu dan se jiseħ f'kuntest importanti ħafna li ġenja sena qabel elezzjonijiet tal-Parlament fl-2014 uh, u kolli għas sena ta' ċittadinanza Ewropeja kif uh, tistipula trattat ta' Maastricht imma hemm żminijiet diffiċli ferm ta' kriżi ekonomika. U allura għandna bżonn iktar inċentivi biex inħeġġu dak li jkun li jieħdu sem fil-proġett Ewropew b'mod attiv. U il Komissjoni għal-Parlament biex nispjegaw ma taħjar possibilitajiet u l-soluzzjonijiet illi jifru l-Unjoni toffri l-Unjoni fil-rigward dawn il-kwistjonijiet. E, forsi tiftakru li f'Diċembru 2010 l-Parlament talbu l komissjoni illi jipproponi din is-sena biex nagħtu iktar ritmu fid-dibattitu u taċ ċittadinanza u ninformaw ċittadini fuq drittijiet tagħhom. L-Unjoni Ewropea xi tfisser għal għannis ta' kuljum. Dawn il-persuni għalihom hija pereżempju l-libertà li vjaġġaw, jaħdmu u ċaqalqu madwar l-Unjoni u dinja kienet il-bicċa kbira ta' tweġibiet. Ħafna minn dawn iċ-ċittadini jqisuha bħala dritt fundamentali, bħala parti minn ċittadinanza Ewropea. Allura aħna rridu nużaw din l-assoċjazzjoni pożittiva biex nerġgħu nibnu kol fiduċja tal-ċittadini fl-Unjoni illi l-uru ċittadini permezz esperjenza pratika dak li aħna rridu ngħidu bie meta inti tkun ċittadini Ewropew. Fid-dawl ta' dan mela eh, sewa pass neċessarju loġiku illi namlu il-ċittadini konxi ta' xinu madrittijiet tagħhom u li nqajmu din il-koxjenza mela din se biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jeġerċitaw id-drittijiet tagħhom li jiċċaqalqu jgħixu mod ħieles minn dwar l-Unjoni Ewropea u li jkollhom iktar sens ta' li eh, li jistaw ikunu hemmhekk aħna nridu niddiskutu il-benefiċi dritt tal-movimenti li jkunu parti mas soċjetà biex insaħħu l ftej il-sens tal-ċittadini jifmu wieħed il-ieħor. Li konna nipromovu il-valuri u l tal-Unjoni pal per eżempju solidarjetà u tolleranza u l-għaqdajja ċaċali biex ma jkunx hemm populizmu u nazzjonalizmu qed jikber kol ma jmur. Is-sena Ewropea ċittadini sa jkun kampanja li se tkun restita ma' ċentrali, iżda nitentaw li kunem ħafna inizjattivi diċentralizzata li jibdew mill isfet u li li hemm alleanza fejn saħħita fejn partiti kollha fil-partit kollha jikopera wieħed mal ieħor. Istituzzjonijiet kollha jkunu involuti l-uffiċċji tal-istituzzjonijiet Ewropej, tal kummissjoni tal-Parlament ukoll ser jaqdu rwol importanti ferm f'dan il-kampanja. Il-gvernijiet nazzjonali kif ukoll organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili netwerk tagħhom ukoll ser jkunu involuti bisih. Aħna wkoll diġà qegħdin kuntatt magħhom. Il-servizzi tal-Kummissjoni bl-outreach speċifiku ċittadini ser talbu biex jikomplu jizviluppaw iktar inizjattivi permezz tal-own resource is-sena Ewropea ser timmira biex tolqot il-pubbliku eh, ġenerali. Il-kampanja ser kollha serraħ fuq il-multiplikaturi biex ikunu jistgħu jferxu informazzjoni kemm jista' jkun. Ikun hemm forsi firx aktar wiesa possibbli ta' azzjonijiet eh, fuq livell ukoll reġjonali u lokali li jitqisu eh, irridu nqisu, per kampanji ta' għajmin ta' koxjenza li naqsmu esperjenzi tal-aħjar prassi li hemm dibattitu li jkun hemm diskussjonijiet. Apparti dan aħna irridu eh, konna il iktar eh, titif dak li huwa li web direct u web portal u sistema one stop shop għal dak li huwa drittijiet tal-ċittadini. Il-Parlament Ewropew, l-Autoritajiet Nazzjonali Reġjonali u Lokali, l-Laqdiet ta' ċiviltà soċjali, ta' soċjetà ċivili dawn għandhom jaħdmu wit fit sabiex e, fraħem il-laħar l-inizjattiva tkun ta' suċċess allura jna l-esta li diskuti proposta bankom il-biġġa kull mis-sosja li sta' jkollkom fuq din proposta. Grazzi. Grazie al Grazie l rappresentante dal Commissione. Jiena naħseb li nistgħu niftħu id-diskussjoni dwar dan id-dokument u norbtuh mal-opinjoni tal-kollega Sala Vrakos. Jien nixtieq naddilu l kelma mill-ewwel biex jgħidilna xi kummenti minn ħatiju. Il-mikrofon għal-kellim. Pan l-avvanno i parusija si popolarazzjoni. Grazzi ta' sew, Sinjura President. Kienet prezentazzjoni komprensiva sħiħa minn tal-Komissjoni u koll waħda ambizzjuża jkolli ngħid. Il-libertà ta' moviment huwa parti mill-laki komunità. Tinsab ukoll fil leġislazzjoni sekondarja Iżda minkejja dawn id-drittijiet illi qegħdin hemmhekk in-nies xorta jisibu problemi meta huma jfittxu illi jeżerċitaw id-drittijiet ta' moviment tagħhom. Issa, f'Diċembru 2010, meta aħna trattajna drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea, rajna ir-rapport ta' ċittadini u nridu niftakru wkoll li issa għandna it-trattat ta' Lisbona jiena rajt illi ġi deċiż illi l-2013 ser tkun is-Sena Ewropea taċ-ċittadini. U l-Komissjoni biex xira tkellmet dwar din l-idea rat x'inhuma l-ostakli illi jiltaqgħu magħhom iċ-ċittadini meta huma jippruvaw jeżerċitaw id-dritt ta' ċaqliq tagħhom, id-dritt ta' mobilità ta' moviment. Il-Kummissjoni ħarġet bi proposti leġislattivi illi jekk inqisuhom flimkien ma' din is-sena Ewropea taċ-ċittadini qegħdin jippruvaw ineħħu l-ostakli biex tittejjeb is-sitwazzjoni. Din hija importanti l-ewwel nett għal ċittadini ordinarji, għall avukati wkoll biex huma jkunu jistgħu jsibu informazzjoni fil-lingwi kollha dwar id-drittijiet tagħhom, id-drittijiet illi huma għandhom permezz ta' portal. Biex bekk l-informazzjoni tkun tista' tinkiseb mill-aktar fis possibbli u aċċess għal portal huwa l-iktar mod effiċenti ta' kif dan għandu jsir aħna din l-inizjattiva naħseb li rridu nappoġġawha u jiena wkoll naħseb illi rridu nistabilixxu ċertu għanijiet bażiċi għalina il-libertà ta' moviment tal-persuni għandu jkun dritt ewlieni ta' ċittadini dan jinkludi l-istudenti biex huma jkunu jistgħu immorru jistudjaw fejn jridu fl-Unjoni Ewropea. It-tieni net huwa importanti illi ċ-ċittadini jkollhom it-tarif kollu dwar id-drittijiet illi huma jgawdu minnhom meta jiċċaqalqu jmorru ġo post ieħor biex jiġi evitat l-isfruttament min-naħa tal-min jimpjegom pereżempju. U biex jiġi żgurat ukoll illi huma jkunu jistgħu jkomplu għaddejjin bil-ħajja tagħhom. Dan huwa importanti wkoll fil-kuntest professjonali tagħhom għall karriera tagħhom, għall impjieg tagħhom, imma anke għall kundizzjonijiet ta' in ġenerali. Jiena naħseb illi iċ-ċittadini għandhom ikollhom l-istess dritt, l-istess drittijiet bħal ħaddieħor fil-pajjiż li qed jospitom. Rajna problemi bħal dawn Fl-aħħar punt li trattajna dwar ir-rapport ta' Sinjora Valien dan ir-rapport għandu jkun lok fej il-persuni imorru ifittxu l-informazzjoni metuma ikollhom f'moħħom li jmorru jgħixu ġewwa pajjiż ieħor. Dan huwa importanti fi żmien fejn il-qatt qed joħloq inna ħafna problemi. Jiena ser nagħti widen għal suġġerimenti tagħkom tal-kollegi kollha biex bekk inkunu nistgħu inkopru il-partijiet kollha hawnhekk iridu nkunu effiċenti. u dan għandu jkun punt tatlu għalina għal kooperazzjoni tajba mal-kollegi. Grazzi tassew. Jar. Jar. Vielen Dank, Frau, Frau Vorsitzende. Grazzi tassew, Signora President. Dan il-punt huwa marbut direttament mal-punt ta' qabel dwar iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi s-sena Ewropea taċ ċittadini hija bħal kampanja ta' reklamar ta' immaġni kif kien qed jgħid il-kollega tiegħi libertà ta' moviment taċ ċittadini l-informazzjoni dwar id-drittijiet, dawn huma il-punti ewlenin ta' din il-ħidma kollha u jiena joġobni dan il-fatt u kol, jek naraw xkonna għet diskutu fil-punti preċedenti, xi kwistjonijiet ta' kontradizzjonijiet hawnhekk. Kieku kena namlu stħarriġ naraw li ħafna ċittadini jgħidu li ma jistaw xamlu ħafna ċittadinanza Ewropea, imma huma hekk jistennew li jkun hemm. Kieku kollox kien jaħdem ħarir ma kienx ikonna daqshekk petizzjonijiet. Iċ-ċittadini jistennew ovvjament illi jkollhom il-libertà ta' moviment, jistennew illi jkollhom iċ-ċertezza legali. U għalhekk għandna din il-kontradizzjoni hawnhekk. Għandna ċittadin illi jmur minn stat membru għall ieħor permess tal-libertà ta' moviment, jistri xi proprjetà u jirrealizza illi eh, fid-dinja reali hemm differenzi kbar fil-mod ta' kif huma amministrati l-affarijiet fi żewġ pajjiżi aħna ngħidu li rridu ċittadinanza Ewropea, rridu ngħidu li ċittadini għandkom din, għandkom din ċittadinanza u tista inti tqisa bħala dritt tiegħek. U dan sar ikun punt ewlieni f'din is-sena Ewropea taċ ċittadini dwar il-petizzjonijiet. Jekk ikun hemm xi nuqqas fil-ħidma tagħna. Jiena naħseb li dan jidher l-iktar dwar punt partikolari. Aħna ngħidu lill petizzjonant Ejjew nużaw l-eżempju ta' drittijiet ta' ċittadini aħna ngħidulhom illi għandhom dan għandhom xi ostakli iżda aħna m'għandniex bizzejet setat biex neħuħom dawn l-ostakli. Għanna ħafna kumitati amikevoli hawnhekk f'din il-kamra. U jiena naħseb illi jekk aħna nidentifikaw insibu xi nuqqasijiet irdu nagħmlu l-almu tagħna biex inneħħuhom dawn l-ostakli fl-istati membri irridu naċċettaw id-differenzi reġjonali u għalhekk huwa essenzjali illi jkollna din il-kontradizzjoni illi tiġi diskussa u tiġi solvuta fl-aħħar mill-aħħar. Għandi mistoqsija lill kummissjoni Din hija sena Ewropea taċ-ċittadini. Aħna rriduha fuq livell ċentrali imma m'għandix tkun biss kampanja ta' immaġni ġewwa Brussell biss x'inhu il-pjan tagħkom, x'għandkom f'moħħkom illi tagħmlu fir-reġuni tagħna, kif is-sena Ewropea taċ-ċittadini sejra tiġi amministrata fih dan ir-reġuni. Hemm xi avvenimenti li huma pjanati eh, l-istati membri ser jagħmlu xi avvenimenti iċ-ċittadini tagħna jridu jkunu konxi mid-drittijiet tagħhom. Jekk kun hemm xi ħaġa li mhux qed taħdem sew u mandom ikunu jafu għant min iduru jekk l-affarijiet ma jkunux qegħdin jaħdmu. L-Onorevoli Nadelċeva. Tu d'abord, je voudrais euh, Grazzi, Signora President. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja u nifraħ lill-Kummissjoni Ewropea ta' din l-inizjattiva eċċellenti Dan jorbot ħafna ma' rapport illi konna qegħdin niddiskutu ftit tal-ħinilu. Jiena naħseb illi din is-sena Ewropea li sejra tiġi dedikata liċ ċittadini eh, dwar dan għanna inkunu kuntenti għaliex huwa pass kbir il qudiem poġġejna li ċittadini tagħna fil-qofol fil-qalba tal-Ewropa. Iżda, li tkun fil-qalba tal-Ewropa ma jfissirx awtomatikament li wieħed jinsab hemmhekk. Għanna dawn l-20 sena din it-tifkira tal-20 sena iżda iċ-ċittadini hawnhekk għandhom sfida kbira qudiemhom. Irridu niżguraw illi ir-regoli jiġu infurzati Iżda li niddedikaw is-sena 2013 għaċ-ċittadini sejrin nibatu messaġġ illi aħna għandna lan illi nneħħu l-ostakli kollha biex wieħed ta' bilħaq ikun jista' jgawdi miċ-ċittadinanza. Għaddew 20 sena, iżda meta wieħed jasal għal din l-età, wieħed ikun iktar matur, ikun aktar realistiku u għalhekk neħtieġu azzjonijiet illi wieħed jista' jħossom, jista' jarhom iċ-ċittadini jridu jħossuhom aktar qrib għall-Unjoni Ewropea, irridu niddefendu id-drittijiet tagħhom, irridu azzjonijiet tangibbli, miżuri li wieħed jista' jarhom biex iċ-ċittadinanza ta' bilħaq issir xi ħaġa reali. Bidħul fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona Aħna rajna titjib illi kien hemm b'mod partikolari dwar kwistjonijiet legali il-Parlament Ewropew kiseb setat ġodda aħna ser niġġieldu għad-drittijiet ta' traduzzjoni pereżempju. Iżda, ir-regoli ta' proċedura huma importanti wkoll u meta rapporter tagħna. Jgħid illi aċċess għall informazzjoni fil-lingwi kollha dwar il-ġustizzja fil-portil elettroniku din hija xi ħaġa importanti ta' min isa. Iċ-ċittadini huma konsumaturi. ċittadini huma passiġġiera. U għandi mistoqsija hawnhekk lill-Kummissjoni Ewropea. X'tip ta' inizjattivi qegħdin tippjanaw f'dan ir-rigward biex il-membri kollha tal-Parlament, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet, ikunu jistaw jibatu il-messaġġ tagħhom, jgħaddu l-messaġġ tagħhom liċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Iż-żgħażagħ huma importanti fl-Unjoni Ewropea u l-Erasmus juri illi wieħed huwa possibbli li wieħed isir jaf dwar kultura oħra fl-università jew band oħra pereżempju. Qegħdin naraw ostakli wkoll marbuta mal-mobilità tal-istudenti u għalhekk irridu aktar informazzjoni dwar l-inizjattivi li ser jittieħdu f'dan ir-rigward. Nixtieq nitlob il-Kummissjoni wkoll dwar eh, il-konsistenza jekk taħsibx li ser ikun hemm xi konsistenza fir rigward tas-Sena Ewropea taċ-ċittadin u l-Programm Ewropew Youth in Movement. Jiena naħseb illi jekk naqdu flimkien dawn iż-żewġ programmi nistaw nigarantixxu li żgħażagħ tagħna illi l-ostakli sejrin jinelbu il-mobilità tal-ħaddiema hija xi ħaġa li ddiskutejna fir-rapport li kellna kif nistgħu nispjegaw il-ħaddiem mill-Bulgarija jew mir-Rumanija illi huwa m'għandux il-libertà kollha ta' moviment. X'qed tagħmel il-Kummissjoni biex tgħinha insaħħu drittijiet tal-ħaddiema kollha fl-Unjoni Ewropea? Fl-aħħar nett ta' min jgħid illi il-kampanji ta' trawwim ta' kuxjenza għaċ-ċittadini Ewropej irridu jkunu f'konformità ma' rekwiżiti ta' ċittadini. Hekk qed jaqbad u jorganizza avveniment għax jaħseb li huwa ta' interess, dan mhux ser ikollu effett dejjemi. Għandna bżonn ta' sens ta' komunità u dan għandu jiġi komunikat permezz tal-lingwa biex nispjegaw, nibqaw dejjem nispjegaw x'inhi ċ-ċittadinanza Ewropea. Grazzi għal din is-sena Ewropea taċ ċittadini u grazzi wkoll għal rapporti li għadna kemm niddiskutu, naħseb li rridu niżguraw nippruvaw niżguraw illi ċ-ċittadinanza Ewropea tista'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 hija suġġet li dwaru tkellem surjar. Jiena naħseb li aħna irridu ninvolvu l-elementi nazzjonali u reġjonali din il-ħaġa irridu niżgurawha. M'għandniex nagħmlu dan b'mod ċentralizzat biss minħata tal-Parlament Ewropew jew minn ġewwa Brussell. Din hija meħtieġa imma din trid timxi id fit mal-livelli l-oħra kollha. Qasam ieħor li nixtieq nitkellem dwaru li huwa preżenti fuq livell nazzjonali u internazzjonali imma jaħdem b'mod differenti huwa il-qasam ta' soċjetà ċivili, il-livell ta' soċjetà ċivili, jiġifieri l-NGOs fost l-oħrajn u entitajiet simili. Jiena naħseb li aħna rridu niżguraw illi dawn ninvolvuhom mill-bidu nett fit-tfassil ta' din is-sena Ewropea ta' ċittadini. Irridu ninvolvuhom fl-ippjanar tagħna wkoll. Jiena naħseb illi dan il-livell jista' jgħin sew biex aħna nibatu il-messaġġ tagħna nagħmlu ħidma tajba ta' komunikazzjoni. Irridu naraw x'inhu dan il-messaġġ li ser nibatu jekk ser ikonna avveniment ċentralizzat mill-Kummissjoni mill-Parlament f'din is-sena jina naħseb illi din biss miex komunikazzjoni għaliex apparti dawk illi jissieħbu maħna li jiġu hawnhekk ħadd iktar ma jkun jafx qed jiġri. Irridu nikkomunikaw aktar. Webpage weħda miex biżżejjed Ma nistawx nistennew illi din il-webpage ser taqa' mis-sema meta ma jkunu qegħdin fuq Google. Aħna rridu ninvolvu n-nies b'mod attiv Rridu nkunu offensivi. U dan għandu jisir b'mod professjonali, b'finanzi xirqa l-ewwel qabel kollox. Għalhekk jiena jiddispjaċini illi ma kienx hemm finanzi bizzejiet għas-Sena Ewropea tal-Volontarjat u nuqqas ta' fondi għas-Sena Ewropea għat-tixjeħ attiv. Jena minnix nipponta subajja lejn ħadd. Iżda, jekk ikollok 5 miljun euro eh, biex tibat il-messaġġ il-500 miljun Ewropej taħseb li b'dawn il-5 miljuni tista ta' tagħmel xi bidla din hija farsa. Hija huwa tluq tajjeb, aħna nafu x'inhi il-kriżi, it-tnaqqis li kellna Iżda jien nixtieq nappella illi mill-aktar fis possibbli aħna ikonna aktar ħsieb strateġiku u naraw xħaj ser namlu b'din is-sena Ewropea taċ ċittadini. Grazzi l-kollega Jotova. Grazzi President. Iva, aħna tkellimna dwar id-drittijiet taċ ċittadini, inna nitkellmu satejn sħaħ tkellimna dwar bosta inizjattivi differenti, iżda jidirli illi din il-konverzazzjoni sejra f'direzzjoni li mhix waħda daqshekk produttiva. Aħna qegħdin ngħaddu minn suġġett għal ieħor, m'hemm struttura marbuta ma' dak li aħna rridu nofru dwar il-ħidma tagħna fil-ġejjeni fir-rigward taċ-ċittadini, u għalhekk nixtieq nissuġġerixxi dan. L-ewwel nett għandi mistoqsija. X'inhuma l proposti speċifiċi tal-Kummissjoni għal din is-Sena Ewropea taċ-ċittadini? Ser ikun hemm dokumenti speċifiċi li nistgħu nifukaw fuqhom, nistgħu niddiskutuhom, nistgħu nagħmlu proposti dwarhom dwar il-kampanja fl-istati membri u l-mod ta' kif din tista' tkun ta' siwi ċittadini tagħna. It-tieni mistoqsija tiegħi hija din. Kull sena aħna niddedikawha għal xi suġġett partikolari u għalhekk nistgħu niddiskutuha fih dan il-kumitat tagħna. sa li ma punt dawn il-kampani kienu effiċenti e kif tarom il-Kummissjoni Ewropea. Nishtiq nitlob il-Kummissjoni biex twieġeb naddi l-kelma lill-rappreżentanta tal-Kummissjoni. Je vous remercie de me donner la, me donner la parole. Grazie tal-li għaddejt li l-kelma għal darboħra, jiena ser niprofa inwieġeb il-mistoqsijiet li ġew indirizzati lili. L-ewwel nett. Id-dimensjoni lokali, reġjonali u nazzjonali. Aħna rridu naħdmu mal-istati membri, rridu naħdmu ma reġjuni għandna laqat mal-Kumitat ta' Reġuni fil-jiem li ġejjin għandna laqat l awtoritajiet lokali u reġjonali u l-assoċjazzjonijiet tagħhom aħna ser nkunu qegħdin nitkellmu mal-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili għandna alleanzi ġodda li qegħdin nippruvaw nistabilixxu li jinvolvu bosta organizzazzjonijiet li jintom il-kol familjari magħhom. Għalhekk irdu naħdmu id fit magħhom. biex inkunu nistgħu naraw x'inhuma l ħtiġijiet l-istennijiet tagħhom. U jidher biċ-ċar illi jagħmel iktar sens jekk nitkellmu ma' aktar minn persuna waħda, aktar minn entità waħda. U għalhekk qed naħdmu mal-Parlament Ewropew mal-uffiċċji fl-Istati Membri li ser ikunu qegħdin jaħdmu ma' rappreżentanti tal-Kummissjoni tagħna fil-post qed naħdmu ma' bosta ċentri ta' kuntat li aħna għandna, għandna bosta strutturi ta' komunikazzjoni illi nistgħu nużawhom. U għalhekk dan qed iqarrabna mhux ħażin, iqarrabna mhux ħażin għal ċittadini. Dwar l-inizjattivi fi rigward tal-ħaddiema iż żazax aħna ninsabu f'kuntatt ma' bosta diġis li huma stess huma f'kuntatt regolari ma' bosta ċittadini. Jaħsbu dwar azzjonijiet konġunti kellna youth on the move, rridu kol komunikazzjonijiet konġunti, azzjonijiet konġunti ma xi diġis tagħna rridu naħdmu id fit magħhom għaliex dan iġib ċertu effetti ta' sinerġija. U mhux naraw li l-isforzi tagħna jispiċċaw fix-xejn. Irridu kol nimmobilizzaw il-programm l-Ewropa taċ ċittadini dan għandu l-aspett ta' soċjetà ċivili wkoll huwa pjuttost qrib ċittadini proġetti ta' ġemellaċ u kol, proġetti tangibli u dan huwa l-isfond illi fuq u trid tiġi mwafqa din is-sena Ewropea taċ-ċittadini. rridu ċertu sinerġija, tkellimna dwar il-fondi, iva, ġew allokati il-fondi u m'hemmx ħafna fondi, imma forsi nistgħu nikkompensaw billi naħdmu f'sinerġija ma' programmi li għandhom aktar fondi allokati għalihom. L-aħħar mistoqsija minn għalija kienet marbuta mal-kampanji speċifiċi e kif tiġi meħuda deċiżjoni għanna ftejn magħkom u mal-Kunsill dwar x'ser ikun fija din is-sena Ewropea taċ-ċittadini minn xi ser tikkonsisti. Mbagħad naħdmu dwar programm ta' ħidma li jkun aktar dettaljat. Mbagħad dan jgħaddi għand il-kullex tal-kummissarji. Intom tkellimtu dwar l-evalwazzjoni tal-kampanji tagħna. Aħna għamilna evalwazzjonijiet ta' snin preċedenti u aħna bħalissa qegħdin niffinalizzaw l-analiżi tagħna dwar is-Sena Ewropea tal-Volontarjat. Nista' nagħtikom xi eżempji jekk tridu. rajna ċertu sejbit speċifiċi mill-analiżi tagħna. Sibna il-problemi, identifikajnijom u issa ġala darba jom nistaw niddiskutuhom ma l-istati membri u ma bosta istituzzjonijiet biex nħorġu blinja ta' politika xirqa ekk għamilna fl-2011 s-sanna proposti aktar speċifiċi forsi dwar accounting aħjar għal volontarjat u rekwiziti li hemm bżonn u għalhekk qed naħdmu ma' diġis oħra biex naraw xi proposti leġislativi speċifiċi jew x'forom ta' kooperazzjoni aħjar jew skambju ta' prassi nistgħu nresqu għall aħar tas-sena. Grazzi dak kollu li kelli xi ngħid għalissa. Grazzi għal dan l-ewwel skambju ta' femmit. il-kollega Sala Fragos jixtieq jitkellem għal darbohra. Eh, efkaristo para poli għolus jittin ħafna, Senior President, u grazzi lil kollegi tal-li parteċipaw f'din id-diskussjoni jina ħerqan sabiex nsib l-għajnuna ta'kom anka sabiex nkomplu nizviluppaw l-idejat tagħna flimkien. Rikwajt il-punt li għajja missur ja, dan ġi konfermat minnħat tal-Komissjoni. Ħajkunem eh, bosta avvenimenti matul is-sena Iżda ovvjament il-budget huwa limitat. Ħajkollna noqogħdu attenti sabiex nippruvaw nimmassimizzaw kemm jista' jkun uh, il-fondi tagħna u nippruvaw nilħuq kemm jista' jkun in-nies bil-fondi limitati tagħna. kollega tiegħi kellu xi problemi ta' saħħa jiena wkoll ninsab kemm xejn ma niflax ftit ilu kont il-Greċja. U huwa kemm xejn depressanti li tkun hemm għax kulħadd jitkellem dwar dak li qal il-kanċiller u anke dwar il-kriżi. Iżda hemm ħafna affarijiet oħra li għandna nagħtu każhom u ntuqhom l-attenzjoni xierqa. Forsi qabel meta il-flus ma kienx ma kinux eh, emmek, ma kellhomx kellhom nuqqas ta' flus, in-nies kienu iktar jinteressawhom, kien jinter interessom ħaddieħor in-nies ta' madwarhom, forsi nistgħu nieħdu spunt minn hemm u li għandna fondi limitati, eh, nagħtu każ iktar lin-nies ta' madwarna. Il-problemi eh, li għandna bħalissa hija li n-nies mandomx xogħol, pereżempju fil-Greċja qed ngħidu l nies li ċittadini li m'għandhomx jistennew, m'għandhomx jippretendu li l-problema jissolvu kif malajr, però il-kontijiet xorta jridu jitħallsu. Fil-kumitat kellna speċ ta' oazi għax aħna literalment naraw x'jolqot il-poplu fil-ħamil ħajf u x'għandna bżonn naħdmu. nirġunaraw eh, il-fondi l-għanna disponibli għalina unbat naddattaw l-ambizjoniet tagħna skont il-fondi. Għanna bżon l-lajnuna kollha li nistgħu niksbu, nistanna nistenna ukoll kooperazzjoni. Nixtieqilkom ukoll sena mill-isba, naħseb li importanti ħafna li nibdew b'nota pożittiva aħjar ma nitqodux xitkelmu wis fuq id-deficit jew biss fuq id-deficit u problemi negattivi, għalhekk nispera illi nkun nistgħu naħdmu nimxu l-qudiem flimkien fiħdan dan il-kumitat. Grazzi. Onorevole Salavrakos, chiudiamo questo. Grazzi, l-Sur Salavrakos. Issa, nimxu għal punt li jmiss, punt numru 10 U nitkellmu dwar l-ewwel skambi kampanjonijiet fuq iż-żewġ revizjonijiet li saru fil-Ġermanja u fir-Rumanija. Għall-ewwel missjoni dik tal-Ġermanja nista' ndur minnu fih għal kollega Jotova. Благодаря, госпожо председател. Аз се надявам, че всички участници в тази делегация Grazzi, Signor President. Nispera li kull min parteċipa f'dil missjoni f'Berlin għandu id-dokumenti li preparajna. Iż-żjara tagħna kienet relatata ma' kwistjoni pjuttost sensittiva. Dan kien relatat ma' xogħol u servizzi fiż-żgħażagħ, ix-xogħol taż-żgħażagħ u s-servizzi li joffru ż-żgħażagħ Fl-2011 il-Kumitat ta' Petizzjoni organizza din il- eh, zjara fil-Berlin wara li rċieva ħafna petizzjonijiet relatati mal mażaza. Din hija tieni żjara fil-tieni missjoni fil-Ġermanja relatat ma' dan is-suġġett. L-ewwel waħda kienet fl-2001 u dak iż-żmien il-President tal- tal-Komissjoni kien prepara rapport, kien lesta ħejja rapport. Mbagħad il-petizzjonijiet inalqu, però issa rċevina ħafna iktar petizzjonijiet. Iwa l-rwol u responsabilità tal-Komissjoni illi jilqaw il-, -il it-talbit kollha jistgħu jkollhom il-ċittadini illa niddiskutu għal satejn il-ksur ta' drittijiet tal-ċittadini. U għalhekk għaliex għandna interessana minn suġġett bħal dan. Il-lan tal-missjoni tagħna ma kienx illi eh, jissostitwixxi l-ġudikatura. Lan tagħna kien li niksbu kemm jista' jkun informazzjoni mingħand il-partijiet interessati kollha u nippruvaw nissimgħu il-vuċ ta' kulħadd. Jien nixtieq nirringrazzja il-kollegi tagħna Ġermaniżi tal-li għenuna norganizzaw din il-missjoni. Ħafna mill-proposti li kien hemm dwar kif nistgħu norganizzaw il-programm ġew minn għandhom ħana provajna naħarsu lejn jew nindirizzaw din il-kwistjoni b'mod ġenerali. Nippruvajna wkoll naħorġu bi proposti. In-nies illi kienu qed jissottomettu dawn il-petizzjonijiet ħassew illi nies li ġejn minn pajjiżi terzi e kif hemm f'artikli 6 u 14 fil-Konvenzjoni ta' dritt tal-bniedem ħafna drabi dawn l-artikli u dak il-regoli jem dawn l-artikli jiġu miksura vizavi nies ġej minn pajjiżi terzi. Jina nistieden l kulħat sabiex eh, jagħti titwila sew l sommarju li ħna preparajna u jekk taħsbu illi ħalejna barra xi ħaġa li kienet importanti, mela nistidinkom sabiex tgħidulna tinformawna dwar dan sabiex inkunu nistgħu nżituha. L-ikbar problemi li tqajna magħhom kienu marbuta mal-proċeduri ta' divorzju. Irridu naraw illi li itfal jiġu protetti u li nħarsu l-interessi tagħhom. Nipproteġuhom minn pereżempju niproteġu mill preżempju ħtif ta' tfal. Iktar minn 20% tal-każi ma' relatati ma' zwiġijiet ehm, internazzjonali. Aħna nistgħu natu sommarju tal-kizbit tagħna ta' dak li sirna nafu b'dan il-mod. ma jidirx li Jugendamt tbiddel b'xi mod il-fatt kif jaħdmu l-affarijiet. Ritna kunu nafu wkoll kemm l-istituzzjonijiet Ġermaniżi kapaċi jevalwaw jekk id-deċiżjonijiet tagħhom ikunux eh, meħuda b'mod oġġettiv. U xtaqna nsaqsu kol għaliex nirċivu daqsek petizzjoni mill ġermanja l-maġġoranza minn hemm dwar il-maġġoranza tal-problemi ehm, ġejn mill-Ġermanja relatati ma' dan is-suġġett. Meta kellimna l-komitati, mal-komitat relatat mal-petizzjonijiet fil-Bundestat, huma qalulna illi il-problema li dan ma jgħax taħt il-responsabilta tagħhom, iżda taħt il-responsabilta ta' tal-parlamenti lokali. Issa ċerta petizzjoni ċerta jaqgħu taħt il-Bundestat u dan stajna eh, nsibu formazzjoni stajna kollox b'informazzjoni dwarhom fl-1922 dan kienu jaqgħu taħt ir-responsabiltajiet tal-gvernijiet lokali u kienu irrati tal-familja iżda li jieħdu deċiżjonijiet finali. Il-Jugendam tista' jkun mistieden u r rappreżentanti kun jistgħu jagħmlu rakkomandazzjonijiet tagħhom. Il-kodiċ tal-familja il rati tal-familja mbagħad jistgħu jażlu jekk jieħdux inkonsiderazzjoni dawn ir-rakkomandazzjonijiet jew le f'ċerta każijiet fejn pereżempju ikun hemm eh, każ ta' divorzju u ż-żewġ partijiet ewlenin ma jridux illi jkun hemm rakkomandazzjonijiet minħa tal-Jugendamt jew kellha rakkomandazzjoni tal-Jugendamt ma jiġidu ma jidux in mela dan il-jugendamt ma jiġix mistieden. Waqt il-proċeduri però irrit ikun prezenti meta eh, irrit ikun bil-fors preżenti meta jkun hemm evidenza ta' atti kriminali jew inkella li se jkun it-tfal ikunu qed jiġu medda. Kultant id-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod soġġettiv ħafna iżda skont l-informazzjoni li ksibna u l-kollegi tiegħi minn delegazzjoni differenti saqsew ħafna mistoqsijiet dwar diversi kwistjonijiet, però xorta maċ għandna bżejjed informazzjoni dwar kif is-servizzi jiġu immonitorati. Il-mod ta' kif is-servizzi huma organizzati u relatat mal-gvernijiet lokali. Għalek ma tantx sajna niksbu l-formazzjoni ehm, minn livell ċentrali. Memx bizzejt informazzjoni u kol dwar jekk hemmx entitajiet illi ehm, jagħmlu sanzjonijiet meta jkun hemm xi żbalji. Lanqas ma kellna biżejt informazzjoni rigward jekk x'jagħmlu meta, meta l-ġenituri jaħsbu l-drittijiet tagħhom ehm, ġew miksura jew ma ġewx rispettati, ħafna drabi l-ġenituri ma mitluba li jitkellmu bil-Ġermaniż fil-proċeduri din ukoll tħalli impatt. il-missjoni tagħna ma kienx illi ninterferixxu jew nfixklu x-xogħol tal-awtoritajiet lokali fil-Ġermanja, aħna li rridna nagħmlu kienet li niksbu l-informazzjoni, niġbru l-informazzjoni. aħna qatt ma ddejna xi kummenti evalwattivi jew kummenti ta' evalwazzjoni, alla volja xi kultant ġejna akkużati li qed nagħmlu hekk, f'diversi okkażjonijiet aħna sottolinjajna kemm huwa importanti li elementi tal-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem jiġu rispettati dejjem. Nasab li ikun jagħmel sens li kieku jkunna grupp ta' ħidma li ma jkunx formali fiħdan il-grupp tagħna dan il-kumitat tagħna u dan għandu jiffoka fuq kwistjonijiet relatati ma' divorzju. Sfortunatament ma stajċ inkellem il-dawk in-nies li fil-fatt resqu il-petizzjonijiet. Alla volja fil-passat dan kien seħ dan kien da kollu li xtaqt ngħid u nistana bil-ħerqa il-kummenti tagħkom li żgur ħan ikkonsidrawha. Grazzi ħafna ta' l-kommenti tijak issa l-disturbulu. Grazie Signor President. Fil-fat, din iż-żjara berlin kienet it-tieni tip ta' żjara, ta' dan it-tip għal-komitat tagħna. l-ewwel darba li tajna ħarsa rajna din il-kwistjoni tal-Jugendamt mal- il-Ministeru tal- Il-Ministeru fil-fat realizza illi hemm xi problemi. Jina nixtieq ringrazzja lil kull minn nsa biex norganizzaw din il-żjara fil-fatt kant organizzata b'mod tajjeb ħafna. Kienet żjara zjara sewja ħafna. Li qalet il-sinja Josefa fil-fat eh, kien eh, iktar dettaljat mill dak li qalet f'Berlin. Berlin fil fat ħadimna ma' ħafna nies, iltqajna ma' ħafna avukati, u din elitna sabiex naraw kif qed jħadem sew, kif qed jħadem ħazin il jugend tamtu kena l-opportunità illi nsaqsu għafra mistoqsijiet ma natajniex tweġiba għal dawn kollha. pero għallin qasam minna però eh, eh, ma kellni għallin qas kellna l-opportunità li nsaqsu tal-mistoqsijiet. l-istituzzjonijiet huma mfassla sabiex jipproteġu iż żazax u t-tfal. U fil-fatt, aħna morna Berlin mhux so biex niġġudikaw. Iżda ridna nkunu nafu għaliex hemm daqshekk petizzjonijiet li qed jiġu mill-Ġermanja rigward il-Jugendamt. Aħna provajna nsiru nafu għaliex m'għandhomx mod aħjar sabiex jistgħu jresqu l-petizzjoni tagħhom fil-Ġermanja stess fil fat rajna li l ġermania kapaċi jindirizzaw l-problemi sew, però hawnhekk qed neċivu ċerta każi jistgħu jiġu konsidrati bħala każijiet iżolati, però meta investigajna sew rajna li din tal-aħħar mhux il-każ mux sempliċement każijiet iżolati, rajna li kien hemm lakuna bejn dak li smajna fil-Kumitat tal-Kummissjoni u dak illi ħareġ mill-aħjar każijiet li jaqgħu taħt responsabilità tal-Jugendamt. Rigward minnu responsabbli tal-Jugendamt milli jidher ħadd minn responsabbli għal inqas bħalissa. Issa hemm il-possibilità li persuna tagħmel appell jekk taħseb li drittijiet tagħha ġew miksura pereżempju fil-każ ta' divorzju jew eh, min ikun responsabbli ta' tfal. Krem u koll appelli fejn ti tista fejn ti ikollok tħallas pereżempju għal servizzi privati. Inti tista' wkoll, pereżempju, ehm, tindirizza lil direttur tal-Jugendamt u tagħmel appell miegħu sa Issa f'dawk il-każi rajna illi il-talba eh, ma kienieċ ma kienieċ indirizzata sew. Il-Jugendamt hija ehm, awtorità indipendenti miex awtorità lok hija awtorità indipendenti, iżda hemm awtoritajiet hemm Jugendamt għaskem hemm awtoritajiet lokali, iżda m'hemm rebda rabta bej Jugendam u ieħor fil-postijiet differenti. Il-Ġermanja l-unika pajjiż illi għandu dan it Il-Ġermanja mhux l-unika pajjiż li għandu dawn it-tip ta' istituzzjonijiet, anka fi Franza sib istituzzjonijiet simili hemm ħafna professjonisti li huma involuti u ħafna minnhom jaħdmu b'mod sew iżda mhux kulħadd jagħmel xogħlu b'mod xiera. Umbat, meta ikun hemm każi bħal li ma jiġux indirizzati b'mod sew, issa dan jista' wasal ħafna dbatija. M'hemmx uffiċċju wieħed li inti se tindirizza jekk pereżempju jkollok eh, xi gergira jew ma taqbilx ma xi sentenza tal-Jugendamt memx uffiċċju wieħed partikolari. jum fl-uffiċċju tiegħi kien hemm nies illi resqu lejna isaqsuna sabiex nieħu sib il-problemi il tagħhom, sabiex il-problemi li huma għandhom għal jugendamt jiġu riżolti, jsibu soluzzjoni għal-jom mill-lider hemm problemi rikorrenti li għandhom rabta mal-jugendamt. ħafna drabi per jaqblu min eh, ħajkun eh, responsabli tfal u min u kif ħajkunu l-arranġamenti tal sabiex il-ġenitur liħor iżur it-tfal. U dan u jintlaħaq ftejim per eżempju. Imma mbagħad ikun hemm problema jekk per eżempju ġenituri isifer barra mill-Ġermanja mur barra mill-Ġermanja u mbagħad issir problema sabiex it-tfal iżuru l ġenituri li jgħix barra, specialment jekk il-relazzjonijiet ma tibqax daqsek tajba bejn żewġ ġenituri, imu ukoll xi kultant problemi fejn it-tfal jistgħu jiġu maħtufa mill-ġenituri li ieħor. ħafna drabi il-ġenitur illi ma jkunx Ġermaniż jitla fi dritt li jara tfal li tfal jinżamu biss mal-ġenitur Ġermaniż u dan din id-deċiżjoni tittieħed mhux abbażi ta' xi evidenza, iżda sempliċement ta' ikun jista' jkun hemm suspett li jista' jkun iseħ dan, ma ma jkun da evidenza soda. Il-Jürgen Damt fil-fatt Umbat il-ġenituri kolom jaddu minn min, eh, proċedura li tiswem ħafna flus għax hija burokratika ħafna u tispiċċa li jgħaddi ħafna ħin. U tispiċċa b'din is-sitwazzjoni f'sempli din is-sitwazzjoni li tipprova tippreveni li tfal illi l-tfal jinħatfu mill-ġenituri, mill ġenituri li uħar li mhux ġermanis, imma mem kifedna mem lebda jkun kemm lebda evidenza soda. Tispiċa situazzjoni twassal ħafna dbatija u situazzjoni traumatika anka tfal fejn eh, dawn it-tfal ma jkunx jistgħu jaraw il-ġenitur uħar tagħhom li ma jkunx ġermanis. Dawn il-każi jiġru ta' spiss, fil-fatt aħna ġena informati minn ħafna każi simili. Kolem ħafna nis illi igergru għax il-kazijiet idumu ħafna idumu ħafna mal-Jugendamt. Għana rridu li l-Jugendamt indirizza dawn il-kazijiet b'mod ktar urġenti. Għandek kol fenomenu jħol pal per eżempju kollok diversi organizzazzjonijiet li qed jinħolqu sabiex jiprotestaw kontra din organizazzjoni l-organizzazzjonijiet mbagħad ikollhom punto di vista estremi ħafna. Vera illi jgħinu lil ġenituri sabiex ikollhom aċċess għat-tfal tagħhom. Iżda xi kultant jgħinu koll il-ġenituri sabiex jaħtfu l-tfal tagħhom jieħduhom barra mill-Ġermanja jieħduhom f'pajjiż ieħor. Għalhekk iridu nipruvaw ġildu dawn l-istituzzjoni, dawn l-organizzazzjonijiet, ma rridux li jkollna sitwazzjonijiet bħal dawn. jek tagħti għatajn il-dritt konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem tinduna illi xi klawżoli f'dawn e, fiċ-ċarter mhumiex indirizzati b'mod tajjeb. Il-fatt li mandu jkun hemm, pereżempju, il-fatt li mandu jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni fuq bażi lingwistika li għandu jkun hemm proċeduri ġusti għaż-żewġ partijiet u li e, kawza għandha tingħalaq kemm jista' jkun e, f'ħin xira. L-aċċess għad dokumenti, aċċess tfal, dawn affarijiet kollha qegħdin fil-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem, fiċ-Charter ta' Drittijiet tal-Bniedem. U ħafna drabi dawn il-kondizjoni huma ignorati mill-Jugendamt. Dawn affarijiet li ħad isimgħu mhux biss fil dan il-komitat iżda wkoll fil-mezzi ta' xandir fil-Ġermanja stess. Kem diversi artiklu diversi artikli nkidbu dwar dan is sujġet u xkultant din kwistjoni spiċċat ukoll fuq l-aħbarijiet fuq l-ewwel paġna tal-gazzetti. Dil kwistjoni tissemma wkoll fil-pajjiżi t-oriġini tal-ġenituri, pereżempju ma jkunux Ġermaniżi kollhom kwistjonijiet mal-Jugendamt. morna u koll din id-darba li aħna morna il-Berlin u tkellimna mal-partijiet interessati u kena situazzjoni fej il- Ministru tal-Familja qal li rrit li nkunu nistaw inkelmu lilu li kun l-ewwel persona li nkelmu. Fil-fatt nistaw nindirizzaw mistoqsijiet tagħna lill-Ministru Nifsu nistgħu nagħmlu dan hemm diversi regoli li miegħhom xed jiġu mobdija. Irridu illi ninataw tweġibiet tal-mistoqsijiet kollha tagħna u anke l-mistoqsijiet tal li qed jitresqu ħadd tal-familja, il-familji li qed eh, resqu il-problemi eh, tagħhom magħna. Nisperaw illi insibu soluzzjonijiet għal dawn problemi ġenerali kollha. Meta nħarsu lejn il-petizzjonijiet li rċevejna u għat inkomplu nirċivu kull-jum, speċjalment wara li morna Berlin, naraw kemm hemm ammont kbir ta' petizzjonijiet u impressionanti l-ammont ta', petizzjoniet petizzjonijiet li qed nirċievu. Din problema serja fil-Ġermanja, problema ta' organizzazzjoni serja fil-Ġermanja. Ma rridx noħroġ lil mill-limiti ta' xogħli. Però mill-lider l-autoritajiet fil-Ġermanja qed jasbu li jagħmlu ombudsman federali. Jekk in-nies ikollhom xi ħadd li jistgħu ehm, imorru għandu ombudsman li tista' tmur għandu pereżempju. U li dan l-ombudsman ikun jista' jaħdem fl-imkien mal-ombudsman Tana f'pajjiżi u anke f'pajjiżi oħrajn Ewropej, mela b'dan il-mod ċerta każijiet jistgħu jiġu solvuti ehm, fi żmien iqsar. Deċiżjoni tkun sew jittieħdu ktar malajr kemm mill-Jugendamt jew inkella fil-qrati. B'dan il-mod, jekk ikonna sistema ta' ombudsman hekk kif qed nissuġġerixxi, naħseb li dawn il-kwistjoni tkollha se jiġu indirizzati b'mod iktar effettiv. Jekk ma nagħmlu xi ħanibqgħu nirċievu iktar iktar petizzjonijiet ta' dan tip. Naħseb illi għandu jkun hemm proċedura xirqa ta' petizzjonijiet, proċedura kif suppost msejsa kif suppost fil-Ġermanja. ħafna drabi aħna ninkoraġixxu lil min qed jressaq petizzjoni sabiex jappella mal-awtoritajiet nazzjonali. Issa jekk tagħmel dan, f'dan il-każ inti ħadd tkun tagħmel tkun tappella li l-istess persuna li ħadet id-deċiżjoni kontrik, ma din mhux ħatejn is-sitwazzjoni inti trid ikollok l-opportunità li tkun tista' tappella lil xi awtorità indipendenti. Bħal pereżempju ombudsman. Jina qed nispera li jkollna ehm, tweġibiet mill-iktar fis possibbli minnaħa tal ministeri fil-Ġermanja u nispera li fil- mill-iktar fis possibbli kun nistgħu noħolqu sistema sabiex nkun nistgħu nindirizzaw dawn il-problemi. Is-Sur Vilander. da versucht haben. Grazie. Jina kontent illi eh, kienem dan il-ċans li t tmur Berlin, jina sodisfatta bil-ranġamenti li saru. Jina kont avukat u għabel eh, maġġiet parlament u kelli ħafna kazijiet familja u eh, kelli nejt illi uh, Fil-Ġermanja dak iż-żmien kien hemm sistema ta' medjaturi mħalfi, mm, ngħidu, li eh, stetaw eh, jgħinu biex jisolvu eh, ċertu każijiet bejn il-partijiet differenti, anki bejn pajjiżi differenti, jekk waħda minnhom kura Ġermanja. U din il-sistema permettit inna li nisolvu ħafna kazijiet għabazi eh, mm, suċċess ġifi soddisfaċenti eh, solvejn anki kazijiet eh, fej kien hemm wieħed mill-partijiet, wieħed mill-konjuġi li ma kienx Ġermaniż, ma kienx Ġermaniża. kien importanti li mur dan it-tieni zjara, għaliex l-ewwel zjara ma kienx eh, nexxa sa barra lix eh, l-ewwel żjara eh, ta' Berlin ma ġiex organizzazzjoni sewi kollinejt ngħid minnaħa dana kif ukoll tal-Parlament. Wara l-ewwel żjara kedna dokument wieħed fuq rapport uffiċjali li ħareġ minn wieħed minn biss mill-membri tagħna li ma kellux status ta' dokument tal-Parlament, ma kienx affidabbli. U għalhekk dan kien importanti li kien hemm din it-tieni żjara mbagħad. ikolli ngħid dan. Nis iskellem dwar eh, magna burokratika eh, tal-biza. Ma meta jitkellem dwar it-tip ta' terminoloġija jfisser li dawn l-affarijiet saru għatta posta. Ma ma nsibx dan għal-każ. Jista' jkun li d-drittijiet tal-bniedem ma ġewx obduti kif suppost fil-Ġermanja. Iżda ma jfessirx li dawn l-avvenimenti saru għatta apposta. Jek inti toqtej li kien hemm minn ah, affeċ id-drittijiet tal-bniedem, ehm, se qed tgħidha tapposta, tapposta ġew maħnuqa, għandhom mhux mhux mhux mhux il-każ, jiġu noqogħdu attenti kif nitkellmu. U naħseb unħu gost kiku rapporter jgħatu titwila lejn l statistika Aħna għanna miljoni sa' nista' Ġermanja mijiet ta' luft ta' divorzi fis-sena fil-Ġermanja kontu interessanti li naraw. Kemm minn dawn id-divorzi għal kull elf, per eżempju, jinvolvu dan il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem li mbagħad wasala dan it-tip ta' ilmenti illi jitresqu Eh, fil-konfronti ta' Jugendamt. Issa għal kustennijiet ta' amministrazzjoni ħażini għal dik li Jugendamt ta' għamel dak li jkun ovvjament jistek irid imorru dim irrati għaliha. U dawn il-każijiet, proċeduri, prezidenti kollha jdu snin twal jistajdu jdumu ħafna. Eh, Rati ċivili, speċjalment eh, f'pajjiżi ta' naħat isfel tal-Ewropa, mhux Franza. Proċedimenti tant jimxu bil-mod li li jekk hemm ġenituri li kollu diżgwit ma' ġenitur Ġermaniż, pereżempju, jmorru preferu jmorru jisolfu fil-Ġermani, tibu medituri Ġermaniżi. Mhux kull każ potenzjali taħtif ta' tifel jew tifla jinvolvi l dan tlaqqas. Mwinti koti tizom u dimajneg, illi hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar perċentwali żgħar ħafna ta' diffikultajiet. Wieħed kull mit telf per eżempju. Uħat mill-ikbar, iktar kważi diffiċi li kena kien dak ta' Kolombo, kas Kolombo, fej kienem tifel jew tifla li ħatfuha ħaduwa pajis terz barra mill-Ewropa u hawnhekk il-tifel jew tifla ma kienitx hemmhekk prezenti u ma kienx hemm rikors li nata lil ġenitur minħabba li il-wilt tagħhom ma kienx jinsab fl-Ewropa. U ħafna każijiet pereżempju għandek eh, ke persuna li nqabdet l-Italja, tfawal ħabs u għaz komplika ruħu ħafna aktar. Dawn il-Jorgen Damt għandhom eh, ċerxol diffiċli għoddimom, kamux kull kas huwa daqsek ċar u tont u faċ solvija. U iva veru hemm minn problemi li għandhom jissolvew, dubla dubju ta' xejn. Issa sur karjer eh, u li huwa avukat li jitratta eh, fil-Ġermanija każijiet ta' ħtif ta' tfal u f'każijiet ta' divorzi fej kien hemm diffikultajiet kbar. Jsir iktar diffiċli jekk iż-żewġ rituri e jiġildu bejnietom, iġildin bejnietom. Nittama sali musa jkun hemm pajjiżi oħrajn apparti ġarbanja li ser jerquna fil-petizzjonijiet tagħhom. Naħseb li hemm ċertu każi speċifiċi li wassal illi e, Ġermaniżi qed jgħaddu l-petizzjoni tagħhom għodhom il-Parlament Ewropew nittama li din se tkun xi xejra ġdida għal pajjiżi oħrajn. Iżda irridu narfu illi ximdaqiet fil-jukindam u għaddiet oħrajn bħalhom li jsiru żbalji U aħna rridu naċċertaw il-ċittadini Ewropej illi mhux qegħdin imorru kontra il-drittijiet tal-ċittadini tagħna. Jekk huwa l-każ jekk wieħed ma jistax isolvi il-każ tagħhom fil-Ġermanja, rati Ġermani, Ġermaniżi, mela f'dak il-każ jistgħu jresqu petizzjoni qudiemna jekk il-drittijiet Ewropej tagħhom ġew miksura mod għattapposta minn awtorità Ġermaniża. F'dak il-każ il-petizzjonijiet nistaw naċċettaw, ikunu validi. Iżda, jekk le, mela jridu nħallu fidejn istati membri individwali biex jħolqu sistema tagħhom. Jekk ikun hemm xi diffikultajiet ovvjament, dak li jkun jistgħu imbagħad irisaq il-każ qudiebna. Hemm diffikultajiet u problemi f'liġi amministrattivi kif għedna anki f'pajjiżi tagħna ħadd isfel. Imma aħna nridu naraw illi d-dirti ta' ċedili mhumiex qegħdin jiġu miksura. Sur Becker. Ixtieq ringrazzja il-mexxejja tal-delegazzjoni ta' Berlin għar-rapport tagħha eh, jiena ċevejtu bl-email fil-fatt il-bjeħ ma tantx kelli ċans eh, nifliħsew. Is-Sinjura Jar u Vinent u kol għal dak li eh, ħarġ minn dak dik iż-żjara u jippruvaw jimlew naqra l-vojt li għandna fil- eh, konoxenza tagħna tal-każ l eh, informazzjoni ġdida li ħarġet u għalhekk għandna bżonn nevalwawha. Ndaħlu fir-report bħal membru tad-delegazzjoni. Fisem il-Kumitat Mirem, ma kellix bizzejja ċans li n-ntur kollox, l-għamal kollox, għallur għand bizzejja n-ftisim addizjonali. Kalim li mis grazzi, jena kon grati li kena ċans li namlu dan il-zjara. Dwar il-sostanza kazġi prezentat bot tajb ħafna iżda. Jek għanajdu li l-kustjonijiet kollha tħallew miftuħin u ma ġewx trattati da mussew għax xi Ġermaniżi offrewna l-opportunità li jibqgħu nibqgħu hemmhekk fi Berlin għal xi jiem ma kemm ma sanix għamlu għadi Ma kikom inna dan kien ikon iktar ċans illi nwiġbu mistoqsijiet kollha tagħna, ġifieri kwistjonijiet illi xorta għadhom pendenti Naħseb għabel la ħara bozz rapport mistna nresquha qudiem dzimil ġirbanija biex ikollna ċertu tweġibiet fuq eh, il-supervizjoni legali. Kien hemm supervizjoni fuq Jugendamt timma, ċaraw, niċċaraw fejn għanna dubbi u maħni ċar ċert affarijiet għax huma mustawa xuma frawna li jgħinuna u jwirbuna aktar. U kienu aħna ma stajniex nibqgħu. Li Jugendamt, il sistema tal-Jugendamt jagħmlu ħafna affarijiet, kena xi każijiet nasib is-sena l-oħra problemi b'sfondi ta' eh, migrazzjoni kien hemm każ fejn it-tifla u l-om talbu l-Jugendamt biex wilt li li jitneħħa mill-ambjent tal-familja dak iż-żmien ħabba kien hemm violenza minħa tal-missier u jikendem tagħmlu il-laqa tal-arbitraġġ biex il-familja jkunu jistgħu jiltaqgħu u setaw eh, jiddiskutu bejnietom għabat il-familja għalu li wara din il-laqa li saret ta' medjazzjoni li l-missir mar emmek u spara l-tifla u kuħat jenti saqsi kif jista' jkun di dal u għalfi ma kienx hemm polizija emmek għalfej dan ma seħx per eżempju fi kmamar fejn hemm iktar eh, sikurtà Naħseb li dan juri li l lesti li marru il-ġenituri li ta' jħossu li dritt taħħo, id-drittijiet jew l-unur tagħhom qed jiġu maħura u għalli xukun qed jara li t-tifla kienu qegħdin jieħdu ilu. Eh, ovvjament jessituazzjoni sitwazzjoni b'tensjoni kbira, allura nassumu li ħafna mill-deċiżjonijiet jittieħdu mod armonjus u jisir mod armonjus kont il-liġijiet li għandna xaqsmu matfall, eħe, imma inti għandek każijiet fejn mux tal-li huma divorzjati ġenituri ma jiexu l-bot ħafna mux xie diffiċli li jitħafsu għaxi kompromessi ġifiri jimbatek mistaqsijiet fej ħajmur, t-tifel u t-tifla jew ħajqod Munich mal-missir, jew ħajmur forsi mal-om, sqallija Dejjem ħajkun hemm xi ħadd svantaġġat, inħaġat li jitlef. jidnaraw kemm il-divorzju jisseħ, kemm kasri ta' jiġi solvut, meta jieġi per eżempju għal min juħsib it-tfal. Għanna bżon ċifri iktar speċifiċi u ċwari. Laħar kummenti. U għandu xaqsam għal-fatti għanna bżon iktar informazzjoni qabel ma namlu il-kommenti aħari tagħna fuq Naħat naħta Ġermania. Mm, grazzi. ma tefakos, nejlandi il-sensazzjoni illi aħna edina nittieċidu għanek għadok. Ġviri, Ftemmi legali, pero aħna nistaw biss niflu l-affarijiet u nsolvu l-affarijiet għabbażi ta' petizzjonijiet individwali. Ma nasibx li aħna għanna il- il nistaw naqbdu niddeċidu min jedna li dinja eh, situazzjoni u kas li ta' min dedikaw l-attenzjoni ħana, bżon li konna eh, eh, il-kategoriji ta' kompetenzi tagħna li jidu definiti sew. mux dejjem u għal-aħjar mod dan li kifet namlu issa li ninsolvu l-affarijiet, jekk inti tħares lejn numru ta' każijiet li ġew rekordjati jista' jkun li inti tagħmel interpretazzjoni ħażina. Ma nasibx li għandna bżon nistigmatizzaw pajjiż għax qed jgħidu wara għandna dawn il-petizzjonijiet kollha għandna email mimli mifquħ bil-menti minn naħa tagħkom tal-ġerda tal-pajis, u oh, ma jistax nabdu nejdu li sempliciment għax dan iħabba li sistema, ma taħsimx għal kulħadd. Allura, interessanti li jisimaw il-rapport minna ħata delegazzjoni. Jridu nħarsu kollin il-kazijiet mod individuali interessanti. Delegazzjoni ta' kien kellhom l-opportunità illi iħarsu lejn xi każ u ieħor. Aħna rridu nimtaw ruħna għal dawk il-każijiet li aħna stajna neżamina. U biex għadu nagħmlu dawn l-istqarrijiet ġenerali li jipprova eh, jitfa kollox taħt l-istess keffa. Aħna rridu Um, naraw bajnejna u niddeċidu mbagħad bażi ta' dak ta' dik l-evidenza. Għax ikelha dok żewġ każijiet tlieta jistgħu f'termini legali jisiru preċedent. Per eżempju, fil-Ġen Unit fejn għandhom is-sistema tagħhom, għandhom il ġurisprudenza tagħhom um, f'dawk li l-liġi individuali bat liġi komuni taħdem permezz ta' preċedent. U preċedent jinħalqu matul mill-milja ta' żmien. Allura, inti tieħu dan l-approċ, inti trid eh, ma tistax dan l-approċ, inti titħares għajn il-każijiet individwali u mbagħad tibni għabbażi ta' dawk il-każijiet. Grazzi Salavrakos. avrakos issa kellim li miss Banħat unġek ħin biex titkellem. Grazzi. Eh, nishti nwija pa' survina, ma mistoqsija unek jiex. Il-politika, di qed nabdu, kiex tajba jew ħażida, iħna qed ngħidu għalli dinja għada fej. Mhux qed taħjaf sew l-affarijiet. Ma mhijiex politika nifisa, il-kwistjoni ta' struttura tal-affarijiet tal-amministrazzjoni hija il għaliex aħna għandna petizzjonijiet biss minn ħata din l-istruttura u torif ta' partikolari x'nistgħu nagħmlu dwarha. Is-sinjora Jotofa. Grazzi, jiena sempliciment se nibatilkom l-aħħar verżjoni tar-rapport imma nistiden il-kollegi biex eh, jagħmlu jgħaddu l-kommenti tagħhom bil-miktub biex naraw eh, li kollox jiġi inkluż li jridu jaraw inkluż. Imma għandi xi kummenti. Rabta ma dak li qal is-Sus Vrakos. Forsi minħabba li ma kienx parti mid-delegazzjoni u ħalli idea ħażbaljata li fuq kif aħna ħejjajna l-laqat. Aħna maħdimniex fuq kas jew ieħor mod konkret, aħna fil-fatt viżjera sana qas kellimna dwar ebda każ. Aħna tkellimna dwar il-problemi ġenerali. U aħna tkellimna għasajna għal iktar informazzjoni uh, fuq xi każijiet. Ma naqbilx ma' Sur Sara Vrakos meta qal li qed nagħmlu konklużjoni fuq kif taħdem stat membru sħiħa bażi ta' ġiex każi tlieta. Ħaġa oħra meta tħaresin il-perċentwali lejn id-data kwantitattiva. Kull ċittadin illi kellu problema li ġi fuqna biex nejnum, għandna bżonn natu kasom. Kwarsi s suġġeriment li nitolbu eh, tweġibit bil-miktub il-naħad istituzzjoni din hija xi ħaġa li sen is. Grazzi, Onorevoli Jotova, Isur Salavrakos. Grazzi tassew, jiena jiskuza ruħi, jiena ma xtaċ namel dan il-punt bis ma rabta ma dan il-rapport. Jiena kontet nitkellem mo ġenerali fuq il-mandat ta' dan il-komitat u il-punt huwa li aħna ma nistax nħarsu lejn każijiet individwali mbagħad naqogħdu naqbdu eh, niddeċidu minn hemm għal kulħadd għax inkella ħan nispiċċaw li mmorru kontra il-prinċipji ta' sussidjarjetà. Aħna rridu nkunu eh, ikonna triq definita ċara li għanna naqbdu. Ovvjament, il importanti għax edin emmeka referenza kiktir il-qoddim. Issa għanna maħnix edin għawek. Għalek, għanna irridu nżomu u d-majnina għaxix edin għawek, għanna maħnix maħalfin naħniex ġuri hawnhekk nek, għadim ġuri hawnhekk maħniex ta' legali. U maħniex eh, eh, hawnhekk biex niġġudikaw eżatt x'għandu jsir f'prinċipju. Jew le aħna nistgħu l-insaw nagħmlu nħarsu l-każijiet u naraw skont il-każ forsi nistgħu nġibdu ċertu informazzjoni mill-każijiet iżda irridu għadu attenta għax inkella għan nitbedu mill-kompetenza tagħna hawnhekk. Grazzi Sorjotova ta' xolok, grazzi ta' dawn spunti, dawn id-dibattitu. Li naħseb li kien interessanti ħafna illi komplu għaddejjin dan ix-xogħol tal-proċedura dan kien l-ewwel biss eh, skompju ta' fuq il-kwistjoni fuq il-missjoni issa naħar punt dibattitu fuq il-missjoni fir rumanija iżda peress li ma ċinnix ħin nitlob illi dan il-punt nitkellmu dwar jitkellmu dwar war l bħala l-ewwel punt meta jiftu il-sessjoni ta' war l jekk ma' sessjonijiet ma mela naraw konfitlieta.